So, guten Morgen, liebe kollegi. Nistaw nkomplu biex tagħna naddu għal uh, punti fuq l-agenda. Għana punt sitta. Għajja l-pozizjoni tal-parlament fuq il-budget tal-2011 kif ġi modifikat mill-naħa tal-Konsil emendi minnaħa tal-komitat tagħna il-rapporter jutaħawg ma tistax tkun għawnek u għalek ser eh, ikonna l-kollega Evan illi eh, tesprimi il-xewqat tal-komitat tana għal-pjan tal-2011. Iva, uh, eh, grazie Sir President. Jutta uh, tibat li tiskuża ruħa tal-nesa xkun hawnhekk hija esperta f'dan il-qasam ħafna iktar minni, però ser nkun tressa omina l-punti qabel negozjat li jmiss. Hawnhekk għandna opinjoni bil ġustifikazzjonijiet U l-punt li xtaqet ressa jutta kienet li kien hemm ħafna negozjati bej segretarjat ma' DG Envy u DG Senko u uh, punt lini ta' bidla u illi il-nomenklatura imbidlet minħabba l-politika u jekk taraw qabel kienet DG Environment u ġiet DG Klim fejtħol il-budget. Jutta qed tisħaq fuq il-problema rikorrenti tal-fond eh, ta' tabak li għandu jiġi minna tal-kumpaniju ħsib huwa li għajmu koxjenza dwar il-periklu, il eh, l-ħsara ta' TPIP u dan il-fond ser eh, jiġi malu fl-2010. U għalek l-ħsib kien li insibu soluzzjoni għal dan l-element Diġi Sanko ħadem ħafna u kol sabiex nsibu soluzzjoni li għadna sissa ma sibniex marbut anka ma t-tipjib u dan il-punt għal presidenza Bilġana, numru ta' kollegi resqu proġetti pilota u reazzjoniet tagħhom marbuta mal-budget. Il-Kommissjoni wieġbet għal dan ir-rapport nhar 8 ta' Lulju u jutta tixtieq eh, tfakkar il-kollegi il kollegi il-ħsieb ta' ma' l-proġetti pilota għal edinem. qegħdin hemm. Il-ħsieb huwa li jaraw il-prattiċità u l jakux hux utli il-pjan. Għalhekk il-ħsieb huwa li dawn jintużaw sabiex iwasslu pjanaw anke għankazzjoniet fil-futur. Għalhekk il-ħsieb hu li aħna rridu naraw il-proġetti li ġew mresqa minna l-kollegi x'innu proġett pilota, azzjoni pilota. U xtaqet li anka namlu enfasi fuq uh, l-iskeda 19 ta' Lulju hija l-iskadenza għall abbozz tal-opinjoni u anka tal-emendi budgetarji. Il-lista tal-emendi intbatet minnaħa tas segretarjat na' s-seba tal-Lulju ġifiri ġimgħa li għaddiet u l-votazzjoni ser isseħħa nar is-6 ta' settembru ġewwa Strasburgu. Xana nirringrazzjaw ukoll is-Sinjura Emilia Romano għax-xogħol li għamlet fil-preparazzjoni tal-budget. Mela, eżis kollegi dawn huma l-punti li jutax taqet il tressa u hemm punti marbuta mal- l-abbozz tal-opinjoni. Grazzi ħafna Linda. Grazzi u koll ġaran grazzi għajt l segretarija ta' unnek u koll. Xie kommenti minna ħatakom, xaħat li xie izzit xaħġa? Ma jidirx li għal kas. Jider <laughs> illi għaw bil-silenzjus, jew għaw kontentizza bil- dan il-rapport jider li kullħat kontent mela e, l-informazzjoni ta' fuq wkoll. Jider li qed nimxu daqsxejn qabel il-ħin fej titħol anka il-punt li jmiss għaliex imniżżel nizzel għaddisa u nofsu suppost il-punt seba' Mela, ħan għaddu għaddan il-punt seba u għal-rapport fuq l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea maħsuba l-konservazzjoni tal-biodiversità. Il-rapport huwa minnaħa ta' Esther De Lange illi żgur li għada qed issib triqita hawnhekk għal din il-kamra, żgur li għada fit triqita diġà. Hawnhekk għaw il- uh, l mresqa Richard. Herr Vorsitzender, nachdem wir in unserer Tagesordnung die Abstimmung erst um 39 haben. Richard, mela, jider illi dan il-punt huwa e, maħsub għad disa u nofs jider li ħafna mill-kollegi mhumiex qegħdin hawnhekk. Forsi tkun idea tajba li nieħdu faqasira u nimxu mal-ħin u nżommu d-disa u nofs. Naħseb li għandek raġun, naħseb illi Forsi nisa anka naddu għal-rapport marbut ma' lefsa imnizel bħala punt 11. Forsi eh, nisaw nibdew hissa u nifrankaw mill-li namluħ iktar il-qoddim bħalma edna diġa minna zjara ġewa Parma b'seba membri li attendew u l-efsa hija l-aġenzija illi sa mill-2002 Eh, ġiet imwaqfa minħabba anka l-iskandli marbuta mal-prodotti tal-ikel tad disajnijiet u eh, hija taħdem mod indipendenti, b'mod xjentifiku sabiex eh, tevalwa s-sitwazzjoni. Nbira kien hemm ukoll id-dibattitu, diskussjoni dwar xinu ma resibijiet dwar ir-risk assessments li jħorġu mill-lefsa Kien hemm anka ċertu kritika minn ta' delegazzjoni tagħna minħabba l-kwalità ta' xjentisti ħabba l-indipendent b'mod indipendenti li huma jaħdmu u anka it-tip ta' studju il-xjentifiku li jissir sabiex jagħmlu investigazzjoni fuq il-suġġetti varji. tafu kol għalfej kien intazel Parma, hija storja twila. Lef sena tat uh, binja ġdida u uh, anka l allokata skola Ewropea għaliex kien importanti anka għal familji li uh, kienu għedin għamek biex jaħdmu ma' lefsa u ma' kallam u dibatu għam ispra għalek twaqfet din l-iskola Ewropea b'dan din il-konnessjoni. Il-punti uh, jahar u kolla diskutajnijom li semmejt il-bira u koll uh, diskutajni ġewa Parma għanna novel food anka l-laħa minn eh, l-animat li li kunu klonjati, il-kwistjoni tal-pesticidi, il-bisfenol u anka il- eh, u l-health claims. Aħna rridu noqogħdu attenti wkoll illi ma nagħmlux kritika li ma tkunx waħda kostruttiva, li ma tkunx waħda xirqa. Lefsa ma nistax nidikiraw bħala korp indipendenti. Idu nammettu li qed jagħmlu xogħol u studju tajjeb. Naħseb illi xogħol li jagħmlu huma utli, l zjara kienet utli wkoll. Anka minna ħata lefsa laqawna, aħna l-tqajna ma kważi 300 ħaddim, kanna l-opportunità illi namna skambju maħħom, ninsiru nafuhom u naħseb dan anka kien seħġewa Helsinki Anka l-ħsieb li aħna għamilna din it-tip ta' zjara kien mill-qoħ tajjeb għaliex huma jinsabu għaxa il-bot minn Brussel u għalek ikun tajjeb li konna dan il kontat minna ħatana, veru għamil personi ta' kontat, imma naħseb anka zjarjat minna ta' dan il-komitat ikunu mill qoħ tajjeb. Għawek għanna u koll delega membri parlamentari li kienu prezenti għan din iż forsi għandkom xi mistoqsijiet li tixtiequ tras u li l-om minnaħa tagħkom tistgħu tagħmlu hekk. Richard. Iva, Sur President. ċinu ma konklużjonijiet issa tal-rapport li ħareċ minnaħa tal-dawk li attendew għazjara? Eh, mill-punt ta' risk assessment li eh, mhux daqstant punt pożittiv eh, mill-GMOs imbagħad il laħam tal-annimali klonjati. Dawk kienu kollha punti ta' kritika, imma x'inhu konklużjonijiet tad delegazzjoni? Fejn jistgħu intejbu? anka, eżempju, risk assessment forsi jistgħu? isiru minn awtoritajiet oħrajn x'inhu ma' soluzzjonijiet l-alternattivi. Forsi tista' tgħidilna daqsxejn x'inhi l-opinjoni personali jew tiegħek jew anke forsi l-konklużjoni ġenerali tal-grupp. Iva, din it-tip ta' kritika miex waħda ġdida ilha ħafna tissemma anke l-Kummissarju Dalli kien ġewwa Parma. U Qed naraw li anka sa l-ħarifa tal-2010 se jkun hemm evalwazzjoni sħiħa tax-xogħol tal-EFSA. Anka jinħareġ rapport fuq x'jista' jsir bħala titjib fix-xogħol u fit-tħaddim ta' din l-aġenzija. Nista' ninaqat ma' dak li anka qalu id-delegati il il illi l-EFSA titkun aġenzija rispettata li għandha l-fiduċja li anka uh, il-livell uh, ta' espertizmu minnaħa taħħa jkun għed ta' livell li kun apprezzat. Anka il- uh, ħsib illi dawn il-risk assessments li jkunu ta' kwalità, ta' livell li għalhekk il-konklużjoni nistaw naslu għalihom meta ikun hemm dan il-rapport li issa ikun seħ. Linda, fuq il- l-Aġenziji mod ġenerali, naħseb il-kwistjonijiet kollha marbuta, kif ħanħerġu n-nies illi uh, morru jaħdmu għal dawn l-aġenzija, naħseb li għandna wis aġenziji fl-Unjoni Ewropea ftitu ma li għandhom mandat ċar u forsi rridu nevjetaw illi noqogħdu u aġenziji mingħajr ma jkollhom leġiżlazzjoni ċara fuq xiex jaħdmu. Irridu nkunu anka jibsa mal-konsil meta huma jifrixu dawn l-aġenziji mifruxa ma' kollim kien b'mod eh, mhux strutturata l-aħħar sabiex jippruvaw jikkontattaw jikkontattaw lin-nies u anka jsibu u xogħol għal min jafu huma. Forsi eh, huma jaraw il-lat politiku, imma jridu jaraw anka kif eh, ser jiġġustifikaw illi n-nies imorru jaħdmu u joqogħdu hemmhekk minħabba l-aġenzija. Naħseb illi dukonna dawn l-istudju isir tajjeb jekk inti issaqsi xat eh, xjentist uh, Ehm, mistoqsija diretta se biss dik it-tweġiba li għal mistoqsija li tkun ressaqtlu, muster jiftaħ iktar. Aħna rridu nara kwistjonijiet anka bħal tal-cloning li huma ħafna iktar mifrux, rridu nifmu illi dawn l-aġenziji mhux se jituna tweġibiet wiesa, se jituna biss l-opinjoni xjentifika li jistgħu joħorġu huma. U għalhekk ma nistgħux nsarħu fuqhom biss. Jiġifieri huma ħajtuna bażi u mbagħad aħna rridu niftħu fuq bażi iktar wiesa huma ma musser joħorġu bit tal-kwistjonijiet korrenti li jkollna. Ġifieri rridu nif u naħsbu illi eh, il-kwistjonijiet kollha huma fuq il-livell xjentifiku hemm ukoll raġunijiet ta' sigurtà Niftakar sew jekk ngħid illi fuq bisfanal ej diġà nħareġ xi ħaġa din il-ġimgħa minn tal-efsa jew se tkun il-Kommissjoni li toħroġ ir-rapport. Id-dati ma kienu xi 13-14 ta' lulju ġifieri l-biraħ jew illum u r-rapport se jitresaq qudiem dan il-kumitat? Ja, Das fragen wir mal die Kommission, wenn einer... Din il-mistoqsija s-seri u għal il komissjoni meta tkun maħna unnek. Għaw xaħat minna tal-Komissjoni jista' jwieġeb din il-mistoqsija? is Wolf. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Just as announced uh, this week uh, on the... Iva, grazzi. Uh, President, kifet nallu u dil ġima fuq il-website il-rapport tal-BPA um, posponajnieħu dan se joħroġ f'Settembru se jkollna xi tmimmit studju biex nistudjaw qabel innestu f'Settembru. U bisfenol A. Mela, din kienet it-tweġiba dwar eh, bisfenol A, ġifiri mux fl jom ma f'Settembru. Kommenti oħra, il-Parlament eh, għamel ammont ta' rapporti wkoll fuq l-Aġenziji varji tal-Unjoni Ewropea U aħna jidher li maħnex kontenti bil-mod kif il-Konsil qed jiddeċiedu dwar l-aġenziji. Donnom jaraw li ma pajjiż qatt m'għandux aġenzija fiħdanu u jaraw kif joħolqu waħda. Jidher li qisu għandna potpuri taħlita sħiħa u sabiex eh, l-Aġenzija verament titwaqaf mat tajjeb dan jitlob i bes ħafna anka il-Kumitat tal-Afko naħseb jista' jaħdem daqs iktar fuq dan ir-rigward. Mela, dak li semmet Linda aħna iddiskutejna l-fatt li l-lefsa tagħmel biss risk assessment. Il-risk management, jiġifieri l-aħħar konklużjoni mill-lat politiku namlu ħahna. U dan aħna namlu u mhux dejjem nimxu fuq dak li tgħidilna biss ix-xjenza nagħtu kasu ukoll il-lat politiku. Jew anka nużaw il-bażi tar-raġuni għaliex inkunu eh, forsi inklinati li ma tantx nilqaw l-opinjoni xjentifika, ma dejjem naħdmu skont il-kuntest. il il kuntest L-FTA, per eżempju, fil-Stati Uniti tagħmel biss risk assessment, ġifiri din taħdem mod xjentifiku pur. M'hemmx il-konsiderazzjoni soċjoekonomika u fil-waqt li l-EFSA għandha dan il-lat inkluż ukoll. Jiġifieri għandha risk assessment u so tinkludi wkoll aspett aspetti soċjoekonomiki, eh, soċjoekonomiċi ġifiri mhux biss il-lat xjentifiku. Dawn irid jkunu punti ta' tisħiħa għall-Aġenzija u mbagħad eh, fejtħu li risk management eh, dan inħallu ħalina li aħna parti mill-leġislaturi tal- tal-proposti mela ma jidirx li jaw iktar kommenti, jidher li l-ħin imlejn mod tajjeb, sakemm il-kollegi waslu hawnhekk. Għanna s-sur Vittorio unnek minnata l-efsa li forsi jista' jkommenta skudawni fuq il eh, zjera tana ġewwa Parma, l-żjara li għamilna l-efsa. Vittorio. Nirringrazzjak, Sur President. Xtaqt nerġa' namel ġabra fil-qosor, dispjaċini li ma stajċ eh, inkompli in jena insegwi il taħditiet id-dibattitu li kienaw. Imma il-sjera kienet waħda utli, importanti, għax rajna bajnejna kif qed taħdem eh, l-efsa fuq il-suġġetti li aħna qegħdin Eh, nistudjaw. L-efsa xorta tbaqalhom xogħol li jista' jiġi irfinut imma fl-opinjoni tiegħi din hija għaqda li nistgħu norbtu fuqha. Anki ġifiri biex aħna nistgħu nkomplu il xogħol ta' eh, liġijiet li aħna nixtiequ nres u eh, dawn ikunu fundati fuq informazzjoni tajba għalhekk irridu inkomplu mhux biss insegwa ma nkien nistimulawa. Hemm ċertu suġġetti bħal il-novel food, il-GMOs u anki dik li se tider li se tkun il-pressjoni li satti jaddi minnu s-settur tal-agrikoltura inkwantu għal-produzzjoni biex naraw il-fat li se jkun hemm bżonn li aħna nkomplu nsegwu. U nidħlu f'ċertu dettal ta' dawn is-suġġetti dawn il-kwistjonijiet għalhekk jiena għandi fiduċja li l-efsa eh, eh, hija u se tkun struttura importanti se tgħinha fix-xogħol tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Vittorio, dan nisa naqbel miegħek nisa nikkonferma li għandna bżonn l-efsa aħna favur li jkun hemm titjib u għalina l-efsa jatta tfisser ħafna anka fix-xogħol leġislattiv li nagħmlu, ġifieri noqogħdu attenti kif nresqu l-kritika tagħna u anka kif nofru l-appoġġ tagħna għaliex Din eh, l-Aġenzija hija importanti ħafna għas suġġetti komplessi li aħna jkollna. Mela nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss tal-aġenda il-vot fuq ir-rapport fuq l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea maħsuba l-konservazzjoni tal-biodiversità rapporter edha maħna, Sinjora De Delange. ħafna membri tal kumitat waslu wkoll u għalek jider illi nistaw naddu għal din il-fazi. Għandkom il-lista unek u dimkom nibdew bl-emenda numru 2. Suppost li kolla għandkom il-voting cards unek għalix forsi konna bżon ta' vot elettroniku, ma lissa ħanimxu bitturja tal-idej, mela minu għafavur, kontra, Astenzjonijiet. Emenda tlieta għaddiet. Emenda erba favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda ħamsa favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda sitta favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda seba kontra astensjonijiet għaddiet. 22 dak li ma favur kontra Astenzjonijiet għaddiet 23 favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. 24 favur kontra astensjonijiet għaddit 25 favur kontra astensjonijiet għaddit 26 favur kontra astensjonijiet għaddit 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet 33 favur kontra astensjonijiet għaddiet 34 favur kontra astensjonijiet għaddiet 36 favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll Peti għajn, wieħed, dak li huma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet 38, għanna split vote, l-ewwel parti dak li huma favur, kontra, astensjonijiet m'għaddietx it-tieni parti dak li huma favur, kontra, astensjonijiet m'għaddietx 39 Għanna split fold l-ewwel parti dak li ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dak li ma favur kontra astensjonijiet ħan verifikaw. Mela fuq it-tieni parti ħan verifikaw bil-vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mella 23 favur, 22 kontra, żewġ astensjonijiet għaddiet mela. Dispjaċini. Mela, se ngħidu illi għaddiet Sur President, jina ħallejt il-karta tal-vot jaj warajja u l ma sajx nivvota dal-ħodu. Il-kollega għandu għandu kard imma b'mod tekniku ma ħadmitx u naħseb għandek kollok naqxej il-deċenza illi jekk mhux qed taħdem blat minnaħa teknika għalqas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 tafu illi għanna l-votazzjoni kollok eh, il-kajd miegħek jew le, jekk ma jkollokx il-kajd miegħek eh, tlift iċ-ċans inti. Iva, ma xtaqt ngħid illi jekk ikollok il-karta tal-vot li mhix taħdem, ikollhom oħrajn li huma żejda, jiġifieri tista' tibdilha. Forsi tisaw żid vot wieħed sakemm ikonna ehm, dan l-istess dibattitu din l-istess diskussjoni fuq il-votazzjoni ma naħseb illi eh, għanna nieħdu nota forsi ta' situazzjoni. Bigisna zimplina Also die Regel ist klar, wir haben Ir-regola hija ċara, aħna għandna l-votazzjoni elettronika u joħroġ ir-riżultat. Issa jekk ma jkollokx il-kard miegħek, jekk ma jkollokx il-kard qed taħdem, ħajkonna għadha xejn ta' tgerfix, però għandna possibilità wkoll li nerġgħu nagħmlu uh, l-votazzjoni mill-ġdid. Forsi biex uh, anka nirrispettaw dawk li l kard tagħha ma ħadmitx. Mella, ħanerġu nivotaw għattini parti ta' 39, ħanerġu niftħu l-votazzjoni. It-tini parti tal-vot tal-emenda 39. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela, jider li situazzjoni nbidlet hawn. Mela, it-tieni parti ma ddiċ issa. U uh, <laughs> il-karta li kena imkisra jider li għamla differenza issa. Mela, ħanaddu għall-emenda 40 favur kontra estensjonijiet ma ddiċ. Jekk tridu nistgħu niverifikaw mela niftħu l-votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota mela votazzjoni magħluqa. 28 favur, 25 kontra għaddit. Dan li kienet suċċess issa. Mela, 41 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 44 irtirata. 42 dak li huma favur. Kontra assenzjonijiet maddiċ. 43 irtirata u koll. Taqa, mela ħanaddu għal Consolidated Amendment numru 2. Minu għafavur? favur? kontra astensjonijiet għaddiet. U għalek nistaw nwarbu ċertu emendi u nistaw għaddu għal paragrafu 9.48 favuru kontra astensjonijiet għaddiet. 9.48 favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. 50 favur kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. Mela, qed jgħidu li li 53 l-ewwel parti ġiet irtirata nivotaw fuq it-tieni parti. Mela favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 52 favur kontra astensjonijiet maddiċ 51 favur kontra astensjonijiet għaddit. 51 Ħani verifikaw votazzjoni miftuħa. Mela votazzjoni maluqa, mela l pp e, għandhom żewġ uh, karti ta' vot uh, zejda, mela, issa tajjeb. Mela, jider li uh, għaddit favuru. 54 dak li huma favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Issa, fuq l-emenda ta' kompromess favur kontra attenzjonijiet għaddiet. Naddu għal 58 dan huwa split vote ukoll l-ewwel parti dak li ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dak li ma favur kontra astensjonijiet ħan verifikaw fuq it-tieni parti. Mela votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 60, dawk li ma favur. Kontra. Astensjonijiet. Rridu niverifikaw ukoll mela, emenda 6 votazzjoni miftuħa. 60 emen, eh, votazzjoni miftuħa. Għanna vot minna tal-IPP. Eh, e zejjet, Tajjeb. Mela votazzjoni malluqa. Tajjeb. Mela jider li għaddit. Issa 59 dak li huma favur. 59 emenda 59 favur kontra asensjonijiet maddiċ. Veto 60 favur Ehm, jidher li taqqa għaliex 60 l-amenda 60 ġiet eh, aċċettata mela nistgħu ngħaddu għal peti 5 le Mela, favur, kontra, assenzjonijiet, għan verifika fuq 63. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 64 favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. Pesh ħamsa. Split vote l-ewel party favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Pesh 11, split vote ukoll ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Pesh 12 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Pex seba dak li ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. 65 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Mela petit minja, dak li ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. Pesh 13 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 66 favur kontra assenzjonijiet maddiċ issa emenda konsolidata numru 3 favur kontra assenzjonijiet Naddu għal peti 11, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 37, tabelje, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 72, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 47 favuru, kontra astensjonijiet għaddiet. Grazzi għan komplu. 67 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mela, ħan verifikaw fuq 67. Mela votazzjoni magħluqa. Mela, m'għaddiċ. Tajje, mela 75 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Għankomplu paragrafu 17. Amenda 79 favur kontra astensjonijiet għaddit. 77 favur kontra astensjonijiet għaddit. aspetti 12 l-ewwel parti favura? kontra astensjonijiet maddiċ. 80 ta' baħu. favur kontra astensjonijiet għan verifikaw fuq emenda 80. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 82 u 83 dak li ma favur. Mela, 82 u 83 huma l-istess identiċi. Dak li huma favur mela. Kontra? Astensjonijiet ma ditx. 85 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 84 dak li ma favur kontra astensjonijiet maddiċ. 86 favur kontra astensjonijiet għan verifikaw votazzjoni miftuħa. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Umbat jider li jem talba sabiex xorta wahda nivotaw għal pex 20. Mela, Sunira Bellier. Mela fuq pex 21 il-raġuni hija li din l-emenda mhux qed tkopri l-istrument li rridu eh, li qegħdin insemmu fil-riżoluzzjoni ġifieri nixtiequ li nivvutaw fuq dan il-punt completely against what we have just voted. Page 21 says we need national and sector. fil-fat fil-paġna 21 hija bil-kontra għadna kemm votajna fuq approach ta' mainstreaming u wieħed integrat u meta nvotaw fuq il-pex u l-emenda tal-petizzjoni qed ngħidu li l-emendi dwar il-pex għandhom jagħtu kas fuq il-sajt u affarijiet tal-baħar l-affarijiet iktar ġenerali u għal-Kumitat tal-Envi li jitratom u għadna kemm għamilna dan għax bl-approċ integrat, eh, komplut, mainstreaming, minnar ma namlu eh, miri nazjonali, jew nkella skont is-settur, iktar eh, Umbat aħna se nitolbu li jkun hemm iktar kooperazzjoni cross-border ċifri mux biss inti għettajt li li mish koperta, anzi jina għettnejdu li għetmur kontra u ma da taqsam mal-fisheries. Mela, għana zewċ opinjonijiet, <laughs> min għet jgħet li għana nivotaw, wahra għet li ma nix nivotaw, mela, se nivotaw jew le? Mela, minnu favur li aħna nivotaw fuq 25. Minnu kontra? Mela jidir li maddiċ għalix il-maġġoranza donna ma triċ, mela minn mela, għaddu 87. Fällt weg. 89. Wer ist dafür? 87 ma, ma ħanwarbuwa, 89 favur kontra maddiċ Consolidated Amendment 4 minu favur kontra astensjonijiet għaddit. Mela, għanaddu għal emendat design. Skużawni, għanna emendat li taw design l-ewel, l-ewel parti taħħa dak l-huma favur. Kontra? Astensjonijiet maddiċ niverifika fuq it daw design it-tieni parti. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ tajjeb. Kienet eh, blezat kważi. Mela, design ta' Van Bremt, favur? Mela, wara li inqara li <laughs> it-testider li anka a favur, mela, dak li ma kontra. Mela, għaddit. Għana għaddu issa għal 96 per Elio Rodriguez favur kontra astensjonijiet għaddit. design, Kramer żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra ascensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. design. Split vote l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Disaw design Fit tlet partijiet mela l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet niverifikaw fuq it tini parti t-tini miftuħa. Abstimmung beendet. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet tielet parti. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Għan verifikaw fuq tielet parti wkoll. Abstimmung beendet. Votazzjoni magħluqa u kol għaddiet. Mbaħt għanna l-emenda konsolidata numru 6 minu favur din l-emenda numru 6 kontra Naħseb irridu niverifikaw. Mela, votazzjoni miftuħa. Is beendet und ist Votazzjoni malu għaddi 29 favur 24 kontra. Għanna u koll mela emendi illi jaqaw 88 issa ktager brandi favur kontra. Assenzjonijiet maddiċ. 176 ta' klass favur kontra astenzjonijiet għaddit 27 favur kontra astenzjonijiet għaddit 106 favur kontra astenzjonijiet għaddit 29 favur kontra astenzjonijiet għaddit 107 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 108 favur kontra assenzjonijiet għaddiet għan verifikaw fuq 108 votazzjoni miftuħa Abstimmung beendet. Abgelehnt. Votazzjoni magħluqa ma għaddiċ. 109 split vote l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma għaddiċ 114 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 28 favur kontra astensjonijiet għaddiet 110 favur kontra astensjonijiet maddiet 111 għaniverifika eh, għaniverifika fuq 110 votazzjoni miftuħa votazzjoni malluqa. Maddiċ. Mija ħdax favur kontra astensjonijiet maddiċ. Mija tnax favur kontra astensjonijiet maddiċ. Pesh. Mela, pesh sitta favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Pesh dissa favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Pesh 18 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Mela, 119 u pex 17 ma l-istess, favur, kontra astensjonijiet għaddit, 113 favur, kontra astensjonijiet għaddit, 115 favur, kontra astensjonijiet maddiċ, 116 favur, 115 Nistaqs il-President Le, 116 Mela favur Kontra Astenzjoniet għaddiet 117 favur Kontra Astenzjonijiet għaddiet 178 favur Kontra astenzjonijiet maddiċ 190 favur kontra astensjonijiet għaddit 118 favur kontra astensjonijiet maddiċ verifika fuq 118 kota t votazzjoni miftuħa Abstimmung beendet. Abgelehnt. Votazzjoni magħluqa ma 120 favur kontra astensjonijiet għaddiet 122 favur kontra astensjonijiet maddiet 124 favur kontra attenzjonijiet għaddiċ. Ja, dafür. Peċerba. Maddiċ. 126 favur. Kontra. Assenzjonijiet ma għaddiċ. 128 favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw Votazzjoni maluqa. Mandiċ. washin. favur kontra Astenzjoniet diet Emenda konsolidata numru 5 minu favur. Kontra. Astenzjoniet għaddiet. Subtitle 630 dafür. Dagegen Enthaltungen angenommen. Astenzjonijiet għaddit. Pest nej, favur. Kontra. Astenzjonijiet maddit. Pest 10, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Verifika. Verifika dwar pest 10. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 132 favur. Kontra. Astensjonijiet ditx. 131 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 136 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 133-134 identiċi favur kontra astensjonijiet maddiċ. 135 favur kontra astensjonijiet għaddit. 137 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Pesh 19 favur kontra astensjonijiet maddiċ Għaddit. 138 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 139 favur. Kontra. Astensjonijiet ma Il-President jiskuża ruħu, għaddit. Għaddit. angenommen. Votazzjoni magħluqa għaddit 140. Vot mifrut l-ewwel parti. Favur. Kontra. Astensjonijiet. M'għaddietx. Ser nagħmlu verifika l-ewwel parti ta' 140. Vot magħluq. Maddiċ. Għalek it-tini parti taqa, għalix maċfad li la val valur, 141 issa, favur. Kontra, astensjonijiet, għaddit. 142 favur. Kontra. Astensjonijiet, maddeċ. 144 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet verifika verifika dwar it-tieni parti Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 145 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. 148 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. 146 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit 147 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. 149 favur kontra astensjonijiet ma deċ. 150 favur kontra astensjonijiet ma deċ. 154 favur kontra astensjonijiet għaddit. 151 favur kontra astensjonijiet għaddit. 52 favur kontra astensjonijiet għaddit. 33 favur kontra astensjonijiet għaddit. 155 favur kontra astensjonijiet għaddit. 81 favur kontra astensjonijiet maddit. 156 favur kontra astensjonijiet għaddit 157 favur kontra astensjonijiet maddit. 159 favur kontra astensjonijiet għaddit 158 160 u medentiċi favur minu favur. Rrit nara minu favur. Grazzi. Kontra. Astensjonijiet. Verifika. So, dann beendet. Also, angenommen. Għaddit. Hundert 162 Ferreira. Dafür? Issa se nivvutaw dwar 162 Ferreira, favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddiċ.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 166 favur kontra astensjonijiet għaddit. 167 favur kontra astensjonijiet għaddit. 169 favur kontra astensjonijiet għaddit. 171 favur kontra astensjonijiet għaddit. 170 favur kontra Astensjonijiet għaddiet. 168 fit tlet partijiet, l-ewwel parti. Favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Tini parti favu? Kontra. Assenzjonijiet. Maddiċ. Tillet parti. Maddiċ. Dura din maddiċ fit tlet partijiet li huma. Il-168. Maddiċ tlet darbiet wara xulxin. 172. Favur. 172 favur kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Nistaw namlu verifika jek tridu. Ein PPE zu viel? Għan vot tal-PPE. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 173 favur. Kontra? Astensjonijiet maddiċ. 174 favur kontra astensjonijiet għaddit. 175 favur. Kontra astensjonijiet għaddit. Peti 10 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 179. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addit. 189. Favur. Kontra. Astenzjonijiet Mija 180 favur kontra astensjonijiet għaddit. 182 favur kontra astensjonijiet għaddit. 181 favur kontra astensjonijiet għaddit. 183 favur kontra astensjonijiet għaddit. 184 favur kontra sensjonijiet għaddit. Pes srin, favur. Kontra. Stenzjonijiet għaddit. Sar namlu verifika kħiġobkom. Dwar pes 20. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 185 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 186 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 88, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 190 favur. Ma diġa tajna dwar il t-design tajja pwis. Mela, design favur. Kontra. Stazzjonijiet. Għaddiċ. 192, favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. 193, favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Peti 12 it-tieni parti. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Sena dwar premessi. Numru disa grostet. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Numru 8. għal u l-oħrajn. Favur kontra, astensjonijiet, għaddit. Numru 10, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 11, żewġ partijiet, l-ewwel parti, favur. Kontra, Astenzjonijiet? għaddit. It-tieni parti, favur. Kontra, astensjonijiet, Naħseb illi għaddiet imma u nagħmlu verifika elettronika. Abstum beendet? Ja. Votazzjoni maluqa. Iva għaddiet. Itnax jegle, favur. Kontra, astensjonijiet. Maddiċ. 13 Rossi, favur. Kontra, Assenzjonijiet ma ddiċ. L-14 għader favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. Il-15 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Numru 1 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Il-16 F'żewġ partijiet l-ewwel parti, favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet. Verifika, verifika dwar it-tieni parti. Abxum beendet. Għanjina. Potazzjoni maluqa, għaddit. Etmintas favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 17 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 19 favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. L-20 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 21 favur kontra astensjonijiet Maddeċ Tajja pwis, l-astejna. Melissa, ser nivotaw dwar bozz ta' mozzjoni rezoluzzjoni, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa 55 favur, lebda vot kontra, lebda astensjoni. Nifraħ minn irħalbi billi rapporter Lester Delange. Mela l ura issa l-parlament ser imur ġewa kopten imħejji tajjeb ħafna. Grazzi tassew u nishtiq nifirħilkom tal-ħidma ta'kom. Ser nibqaw bi suġġett tal-biodiversita. Ser naddu għal-punt li jmiss. Punkt 9. Strategische Ziele. Punt numru 9. Li huwa dwar l-għani strateġiċi tal-Unjoni Ewropea għall xallaqa tal-konferenza tal-partijiet. Għanna mistoqsija orali li għanna rridu nagħmlu l-Kunsill. Suppost li għandkom kopja ta' din il-mistoqsija. Ser ikonna diskussjoni fil-plenarja dwar dan ukoll għandkom xi kummenti dwar mistoqsija mistoqsija sempliċiment. Le. Ja mistoqsija sempliċi kif qedtilkom il-Kummissjoni jek tistax tispjega l-objettivi l-għanija strateġiċi u l-għanija għal-konferenza ta' Nagoya. Tajjeb wis, għacċettajnija. Mela allura naddu għal punt numru 10. Niggarantixxu l-evalwazzjonijiet tal-impatt indipendenti. Iva. Jidher li għagġilt ċiftit. Il-membri tal-PPE taljani jidder li għadhom qegħdin jiddiskutu Anfrage angenommen, wir haben aber noch äh, die Resolution, die wir... Adottajna il-kwistjoni, il-mistoqsija, skużawni, ma tanna il-rezoluzzjoni li eh, għatiridun fasluwa. Supposti li għandkom kopja taħħa. Ser nistaqsikom jekk hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem dwar din ir-reżoluzzjoni. Schlecht. Dann sind Le, mawħat. Mux ħazin wara kollox. Nifisser li l-koll naqblu maħħadin. Koll naqblu dwar rezoluzzjoni dwar kop 10. Unsat Esther de Lange, Karin Kadenbach, Gerben Jan Gerbrandi, Sandrine Bellier, die sich schon meldet. Anna Bosta, Autori ta' din rezoluzzjoni Delandi kabendota brandi leotar prospe. ċaħat territ tijaj, ċaħat s-signora Belier. Eh, merci, monsieur. Grazie ħafna, President. Jina, sodisfatta bix-xogħol li sar um, dwar din ir rezoluzzjoni Xtaqt nerġa' um, ngħid kemm huwa importanti li jkollna rezoluzzjoni ambizjuża uh, eh, tal-Parlament Ewropew um, fil-kuntest tal-summit ta' Nagoya u hemm tliet punti li forsi fuqhom nistgħu nagħmlu emenda ta' rezoluzzjoni. Mela, daw sena ħanidolkom xinuma. Jina nkun nixtieq u għal grupp tal-ħodor nishtiq u li nixbdu l-attenzjoni anki jekk forsi fuq livell diplomatiku di mhix ħaġa faċli, nixbu l-attenzjoni u ngħidu li verament hija ħasra li l-pożizzjoni tal-pajjiż li qed jospita din il-Konferenza Internazzjonali fuq il-Biodiversità, il-Ġappun, kif qiegħed jaġixxi speċjalment fil-qasam tas-sajt u eh, inkwantu għal speċi tal-baħar bħal il-balena u anki il- it-ton. Jena naħseb li huwa importanti li l-Parlament Ewropew jittira l-attenzjoni dwar dan il-fatt u jgħid li qed jiddispjaċi bil-pożizzjoni ta' l-Ġapun fil-qasam tas-sajt. Nixtiequ ukoll li b'mod ċar nejdu li l-Parlament Ewropew mhux qed jaqbel mal-ġeneralizzazzjoni għal il- fuq il-privativa li aħna ma naqblu xej dwar il-patenting. nishtiq u kol nerġaw nisħu fuq il-fat li l-lum u importanti li niddeċidu xinu ma kriteri sostenibli fuq il-hydrocarbons. Dawn kienu tlet punti li xtaqt nifilkom l-attenzjoni dwarom imma l-ewwel biċċa xogħol fuq ir-reżoluzzjoni hija verament tajba u nispera li eh, nkunu nistgħu nadottaw maġġoranza fil-Parlament Ewropew. Fin Dank Sandrine Bellier. Äh, jetzt hat Kriton Azenis. Grazzi Sandrine, l-Onorevoli Azenis. Grazzi, Sur President. Jien nixtieq nifra l-awturi ta' din ir-riżoluzzjoni. Jiena nixtieq nitkellem dwar ċertu punti għabbażi tal-minuti tal-aħħar żewġ laqat li kellna dwar cbd l-aħħar waħda ta' Kolombja f'Marzu 2010 u ċar li l-Brażil u ħafna pajjiżi oħra għallu biċċar illi sakemm il-pjan strateġiku ma jinvolvix u ma, ma jistawx jaqblu dwar dan il-pjan strateġiku li ġim waqqaf għal periodu sal-2020 U ma msax jaqblek ma jkunx hemm impenċar dwar il-finanzjar, ma jkunx hemm progress dwar il-protokoll tal-aċċess u il-benefiċċji. U għalhekk aħna nemnu li aħna nistgħu nisħu dwar dawn iż-żewġ punti. Għaliex jidrinna illi bħal Copenhagen jista' jkun illi ser niltaqgħu ma' xi impass f'dawn in-negozjati. il-pożizzjoni tal-Unjoni hija waħda tal-mistħija għaliex tista' tkun qiegħda tikkontradiċi il-tlet għanijiet tal-konvenzjoni, jiġifieri l-qsim tal-benefiċċji, din ma tirrispettax il-konvenzjoni ta' drittijiet tal-persuni indiġeni, per eżempju, għaliex hemm referenza għal drittijiet tal-komitajiet lokali u l-persuni indiġeni ġifiri illi tneħħi il-konsens dwar l-aċċess għal risorsi ġenetiċi. Fl-istess waqt, l-Unjoni Ewropea ma toppoġġax ir-referenza għal benefiċċji fir-rigward tal-arfin pubbliku disponibbli. Aħna ipprovajna naqsu ftit mill-valur tal-riportaġġ marbut mal-użu ta' risorsi ġenetiċi l-istess waqt dwar it-termini li aħna qbilna dwarhom f'dak li għandu x'jaqsam ir rizorsi ġenetiċi, ġifri l-Unjoni Ewropea qiegħda tipprova tgħid li dan kollu għandha jsir b'mod volontarju, mhux għabbażi ta' deċiżjonijiet tal-grupp ta' ħidma. Aħna rridu nagħmlu sforz biex naqblu ma' l-utenti tradizzjonali ta' rizorsi. Għaliex jekk dan ma niksbux, aħna rridu għandna aċċess, jiġri x'jiġri. Aħna bħala Unjoni Ewropea rridu nistaqsu illi dan il-protokoll jiġi infurzat jiġi infurzat minn mindu jiġi ratifikatu dawn id-dispożizzjonijiet ma xe konsidrati għal dawk li l-affarijiet diġa ġew kien diġa kien hemm aċċess għalihom imma jkollu benefiċċji għan nies lokali. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija waħda differenti minn daw kif jaħsbu n-nies palissa. Jiena nemmen illi dawn il-punti qegħdin jiġu eh, infurzati. L-aħħar suġġeriment hija ħasra illi avolja CBD l-hemmhekk mill-92 u hemm kundizzjonijiet tajbin ħafna. Hemm żewġ konvenzjonijiet kummerċjali bħal trattat dwar ir-riżorsi ġenetiċi u l-organizzazzjonijiet dinjija tal-faqar huma qegħdin jipproċedu ċertu heffa. Huma ħadu konsiderazzjoni l-opinjonijiet kollha tas-swieq u tal-komunitajiet ħadmu flimkien iżda aħna għatanna xi problemi biex niddeċidu dwar dan. U għalhekk iż tana tagħna ser tkun waħda kruċali biex aħna nilħqu dawn l-anijiet marbuta mal-biodiversità. Grazzi tassew. Grazzi Vittorio Prodi. Kristina Ungelos Cortines. Grazzi, Sur President. Il-biodiversità u r-rezoluzzjonijiet tal-kop dwar dawn nixtieq ngħid li jien kont President ta' delegazzjoni tal-Parlament fil-laqgħa Bonn. L-ewwel net hemm kontribuzzjonijiet kbar fit-test li aħna adottajna. Jiena kont ċifti ftit sorpriża meta aħna morna Bonn. Il-kwistjoni tal- persuni indiġeni illi għexu għal sekli sħaħ f'dawn il-pajizi u ġew imkeċċija miktar 27 pajiz, l-Afrika, l-Indja, l-Kamerun, il-Messiku, u ma ma jistawx użaw l-art tagħhom. Avali huma qatt ma erdu l-affarijiet għaliex huma għandhom strumenti mhumiex teknoloġiki, teknoloġiċi strumenti qodma huma ma kellhomx aċċess għal siġar sakri tagħhom, għas-siti sakri tagħhom. U jiena lek sorpriża meta rajt din is-sitwazzjoni estrema jiena kelli ngħid lill-Kummissjoni illi jekk huma jwafqu xi riserva naturali, irid ikun hemm protokoll illi jitkellem dwar minuta bil-ħaq is-sit tal-art u jitkellem ukoll dwar id-dimensjoni umana. Hija xi ħaġa qibsa illi dan tam l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea taħseb li demokratika. Hija diffiċli timponi dawn it-tip ta' kondizzjonijiet. Il-bniedem irrid juża il-pajsaġġ u jrid juża dawn il-metodi tradizzjonali. L-emenda tiegħi tminja titkellem li aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni minnu sit tal-artijiet fl-Ewropa jekk bidwi kollu xi raba' u jkun din l raba tiegħu tkun f'riserva naturali, inti trid tinvolvih dan il-bidwiet, tikkonvinċih, tipperswadih biex huwa jidħol fiftejjim u mhux tarah bħala il-persuna l-ħażina illi huwa kontra dak illi qiegħed jiġri u titrattah b'dan il-mod. Għal daqstant irridu hemm ċertu loġika marbuta ma' dan. Ir-raba l-art irridu nieħdu sieba. U permess ta' din l-iskema, din ser inkisruwa, ser neqirduha din, din ir-raba. U dan ma sax tagħmlu permess l leġislazzjoni, irdu naraw artiklu 6 ta' direttiva tal-abitat. Nixtieq naġan tenni din, ser jkollna problemi mal-indiġeni. Aħna dejjem mod tradizzjonali tkellimna mal-indiġeni u mal-NGOs fil-post u għalek naħseb li huwa hija xi ħaġa meħtieġa rridu ndaħlu emenda illi tgħid illi dawn il-protokoll internazzjonali, n-Nazzjonijiet Uniti, l-Unjoni Ewropea dwar it-twaqif ta' park fejn hemm riserva naturali jieħdu konsiderazzjoni l-fattur uman. Imma jrid ikun hemm segwitu wkoll ta' dimensjoni umana. Dawn il-persuni jrid ikollhom vuċi u aħna rridu nirrikonoxxu rwoli tradizzjonali tagħhom. Grazzi. Grazzi. Nimi l-parti fejn inti taħseb li hemm xi kontradizzjoni, jgħid il-President? Jina nemmen li aħjar hemm nibbatilkom il-kummenti tiegħi bil-miktub nkunu ktar ċari na fuq x'qed nitkellmu. Tajjeb wis jgħid il-President Sinjura Kallenbach. Grazzi ħafna nixtieq nfakkarkom li fil-iskadenza hija fil-15 tal-Ulju. U tajjeb li konna dokument li jitkellem biss fuq l-affarijiet l-iktar importanti u jkun jolqot il-laħam il-ħaj. <laughs> Aħna se nippruvaw nikkonsidraw l-affarijiet l-oħra, imma id-dokument minnum fih għandu ikopri il-problemi kollha fuq livell reġjonali u koll. Nishtiq nirringrazzjakom għal l-adozzjoni dwar il suġġett tal-biodiversità ma kienx ħaġa faċli, imma nispera li fil-ġejn inkunu nistgħu naħdmu b'mod eh, passiktar maġġel namlu ġifiri taħdidiet fuq livell bilaterali, imma xorta dan id-dokument se jkun um, tajjeb biex l-Ewropa tavvanza. Jina naħseb li hemm żewġ aspetti minn banda hemm l-interessi differenti tal-gruppi u kol diverġenti tal-popolazzjoni tagħna, diversità bioloġika, nistaw biss niproteġuha jekk il-popolazzjoni u kol tkun konvinta minn dan. Ġifiri li mill eh, nimxu lejn iktar il-fuq hemm bżonn li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ukoll ikunu impenjati naraw u koll il-biodiversità titħol f'kull settur politiku. Aħna ma rridux li konna xi dokument li jingħata il-ġemp. F'kull settur politiku rridu nikkonsidraw id-diversità u l-protezzjoni ta' diversità bioloġika. Għax il-problemi tal-lum ma nistawx nwarbuhom u nerġgħu nħarsu lejhom iktar il-qudiem. de Lange. Nirringrazzjak, President. Nixtieq nirringrazzja il-kollegi flimkien mas-sekretarjat għal-fat li din il rezoluzzjoni tant saret malaj fuq Nagoya. Aħna kena ħafna konsultazzjoni tal-ek sajna naħdmu masmaġġa li ma jina naqbel mal-kelli ma ta' qabli. Għal-fat li l-mistoqsija u rizoluzzjoni minna fija ma nix nitflu ħafna dettal infet u fid-dettal li jumbat nitilfu għal qalep ġbejna smajna kummenti pertinenti, anki xi affarijiet li nistgħu forsi nżidu il-kollegi tal-Pepe u dak li qalet is-Sinjura Belje fuq il-sajt u t-tuna mux l-ewwel darba li semmejna dan it-tħassib tagħna fil-Parlament. L-istess tħassib li inti rġajt fakkart issa fuq il-patents, il-privativi tal-Ġappun nafu l-impatt kemm huwa serju fuq il-diversità il eżistenti. Għalhekk qed naraw li qed isiru qed jippruvaw jagħmlu iktar privattivi dwarhom u naraw min qed jibbenefika minn dan kollu mhux naraw li ma jibqgħux biss il-proprjetà tal-multinazzjonali, il-kumpanniji l-kbar. Naħseb li issa nistgħu morru il-Kummissjoni Ewropea u nsaqsuha kif li se taġiċi biex ma naġawx nirrepetu l-istess balji li nkunu li aħna diġa għamilna fuq livell ta' konferenzi internazzjonali. Inti għandek l-intenzjoni partikolari tijak. Imma nafu li hemm min e, fil-kuruturi kun qed jagħmel ċertu lobbying u jagħmel ukoll ċertu ftehim. Għalhekk hemm bżonn naraw eżattament x'ridu l-Kummissjoni tagħmel. Grazzi. Ja, dan fragen wir doch mal die Europäische Kommission. Grazie. Mela, naħseb nistaw nsaqsu l-Kommissjoni eh, mod dirett sabiex neħu din n-qasta ċarezza. Jörg Gross jgħata u maħna forsi jistajtinu daċil ta' informazzjoni minna ħatijaw. Um, jgħata unek? Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Ringrazzjak, President. Iva, fuq il-preparamenti, btejn biex naġġornakom xiftut bil-koordinament intern tal ju li għadu kem imbedda mal-presidenza belġjana U diġa qed nagħtu daqqatajn laqat oħra riżultati laqat ta' Nairobi ta' Karli ġifiri, għabbażi ta' dawn qed nimxu, qed namlu konsultazzjonijiet mal-istati membri kollha u qed naraw kif se naslu għal pożizzjoni tal-Unjoni. Ovvjament hemm il-Presidenza Belġjana li qed ikkopera magħna. U dil-pożizzjoni se nifinalizzawa sa' Ottubru biex naħsbu f'nofs il-Ottubru biex ikun hemm il-konklużjonijiet tal-Konsill nishtiq għalek natu debriefing l-MVPs forsi nil-taqaw fil-bidu ta' ottubru biex nkunu nistaw naġġornawkom fuq eh, dawn il-kwistjonijiet kollha ġifiri għal dik li huma l-aċċess u l-benefit sharing li semmejna hawnhekk illum, negozjati aħħar eh, eh, finali qed isiru bħalissa din il-ġimgħa stess f'Montreal. U qabel jitlestow daw ma nkunux nistow ninkomplu aħna. Ġifiri, din hija l axar laqa tal dik li sessir fil-Nagoya fil-Ġappun il-protokoll fuq l-aċċess u l-benefit sharing, ġifri aħna eh, impenjati, dan għandu jiġi adottat f'Ottubru. U ovvjament mbagħad il-punt liħor, il-finanzjar ta' dan il-pakkett dan kollu irrit jiġi diskus wara li titlesta l-laqa ta' Montreal, ġivri skont xiġri f'Montreal, grazzi ħafna. Ġamna, n-vot mellum bas Yeah, just, thank you, Mr. Chairman, just a direct question. Sì, Għandi mistoqsija diretta l-Komissjoni jiena naf li biex nilħu pozizjoni komuni mhix faċli u tieħu żmien, meta nisma li l-pożizzjoni komuni se se tintlaħaq biss eh, f'nofs Ottubru u l-laqgħa tagħna se ssir fl-aħħar ta' Ottubru, jiena wisq nibża li dejjem nirrepetu l-istess bali dak li għamilna f'Dowha u Copenhagen. Ġifri nkunu tajtwis, ġifiri, issa, f'dan il-moment, x'qegħdin tagħmlu? sabiex f'xlobing qed tagħmlu li lil minn l-Ewropa m'dawk il-pajjiżi terzi biex eh, tresquhom lejn il-pożizzjoni tal-Ewropa. Ġifri ħatqogħdu tistennew sal-9 Ottubru biex tintnebħu lil pajjiżi l-oħra li mhumiex tal-Unjoni ma jkunux qed jaqblu mal-pożizzjoni tagħna. X'qed intamlu issa biex dawn tresquhom lejna. Grazzi ħafna. Uh, Stoqsija oħra ma naħsibx li qegħdin fl-istess sitwazzjoni pal ħob' Copenhagen fuq l-APS jiena naħseb li mhux ta' min li nres u pajjiżna mal-pożizzjoni tagħna, pozizjoni tagħna hija ħażina. Rrid li l-Kummissjoni tgħidli jekk x'inhija referenza fuq id id-drittijiet dwar il-risorsi ġenetiċi anki li neħu il parent informed consent anki dwar il-benefit sharing il dwar il-reporting <laughs> tgħid ftit il-Kummissjoni dwar dawn il-punti kollha li għajjem. Um, first on the on the issue of what are we doing to engage with third countries. Um, mela, fuq ix-xogħol qed nagħmlu pa' pajjiżi terzi. Iva, il-pożizzjoni aħarija tagħna se tintlaħaq biss qabel il-laqa ta' Nagoya. Imma il-laqa li qed issir ta' Montreal ta' palissa, ovvjament qed nużaw biex ikonna eh, kuntatti ma' partijiet oħra naraw eżattament fejn se jintlaħqu possibilment il-kompromessi. Ovvjament aħna nużaw il-laqat informali biex nkunu nafu ftit fej sejrin nishtiqu u koll nużaw il-Green Diplomacy Network biex namlu dawn il-kontatti kif għamilna u koll f'April sabiex aħna naddu l-abbozz ta' pozizjoni tagħna dawn ikunu biss l-abbozzi se jkollna wkoll il-laqa fuq livelloli um, fi New York ġifiri il-laqa tal-ġnus maquda fuq il-biodiversità din se nużaw wkoll biex niltaqgħu ma' ċertu ministri biex nippreparaw ukoll għal COP10. Għanna f'din il-laqa se jkun hemm ukoll passoltu il-kapit ta' statu gvernijiet għalhekk hija fuq livell loli u nixti u li forsi għal kopten inkunu qegħdin u lejn pożizzjoni komuni. Dan kollu ġifri ovvjament qabel. Issa fuq il-negozjati APS. Il-kwistjonijiet jirreferu għan negozjati li għaddejn palissa f'Montreal. Għalissa ni ma nafxej minnant il-kollegi li għedin Montreal. Ġifri, provaw ifmuni, ma nistax intikom informazzjoni li mandiċ, għax għadda għaddejja bħalissa. Id-diskussjoni għadha qed tiżvolġi hemmhekk. Issa fuq il-popolazzjoni indiġni u il-drittijiet għal lerf erf tradizzjonali l-Unjoni dan għandata bina ma' risorsi ġenetiċi, anki ġifiri dak li kunem disponibli fuq eh, livell ta' komunitajiet eh, lokali. Aħna naħsbu li dispozizjonijiet dwar l-obligi għal pajjiżi li sabiex dawn kunu jistaw jizguraw li kunem ċertu sistemi li u koll jintegraw jinvolvu il-popolazzjoniet indiġini fil-negozjati Dan għandhom jeżistu daw il-mekanizmi ma dan ovvjament għadu jisir fuq livell nazzjonali. Il-diskussjonijiet fuq dan il-punt mhumiex faċli. Mhux biss għax l-Unjoni għandha mhux biss hija l-Unjoni li għandha l-idea tagħha, ġifiri, ma dan ma jfissirx li l-Unjoni hija kontrarja għal dan il-punt, imma huwa il-fat li hemm ħafna intoppi, għax kulħadd jaħseb b'mod differenti fuq il-negozjati jena aħna qed inwiet li mill-aktar fis natu debriefing lil dan il-Parlament, naġġornaw dan il-Parlament dak kollu li għaddej f'Montreal palissa. Kif għamilna, qabel il-laqa ta' Montreol Montreal xi ġimgħa tgħidu, jiddispjaċini li l-espert tekniku qiegħed hemm, ma jistax ikun hawn. Äh, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, dann danke ich den Verfassern dieser Resolution und wie gesagt... Tajjeb, mena nistanati ta' assira ta' sitazzjoni dwar din risoluzzjoni u l-emendi staw jaslu sallum sa' nofsinhar. Smajna illi risoluzzjoni hija diretta ma' ħafna tidwil. Issa, nistaw naddu anka għal punt li jmiss però punt 11 diġà għaddejnieh fuq l Anka. mbatanna l-punt tal- climate kick eh, dan ħalejni għal-għalada. Umbat għanna issa nisanaddu għal punt 10 mela rapporter Martin Kalinin. Grazzi ħafna, President. Ma naħsibx dan huwa l-punt iktar importanti fuq l-aġenda tagħna tal-lum imma xorta huwa essenzjali. Kif inti kellek raġun tgħid, aħna kumitat li qegħdin nagħtu opinjoni fuq il-garanziji dwar l-impact assessments, l-evalwazzjoni ta' impatt. il-Kumitat Ġuri ġifiri se jkollu l-opinjoni tagħna u meta qed ngħidu li l-Kummissjoni għandha terfa' responsabilità għal dawn l-istudji ta' l-impatt imma madanakollha kollha dawn xort għandhom jgħaddu minn ċertu kontroll ta' kwalità. Jiena nista' naċċetta il-fatt li nużaw l-esperjenza tal-Kummissjoni l-erf kollu li għandha dwar dan meta tkun qed tagħmel istudji ta' impatt imma dawn għandhom ikunu suġġetti għal kontrolli ta' kwalità indipendenti u stretti, rigorużi ħafna. Dan jista' jsir billi naħtru board em, li kun responsabli minn l monitoraġġ tal-istudji tal-impatt bekk nkun nistgħu segwu prassi tajba li nsibu fi stati membri fl-Iżvezja, l-Ġermanja, l-Olanda u l-Renju eh, Unit. Dawn jużaw ħafna għandhom ħafna esperjenza meta din jagħmlu il-monitoraġġ ta' studji tempat. Jiena rċevejt ħafna kummenti minn nies diversi u dawru ċertu tħassib għal fatt li l-istudji tempat tal-Kummissjoni jiġġustifikaw ċertu deċiżjoni ta' ċertu politika li tkun eh, diġa tieħdet milli eh, biex tindika forsi xi alternativi oħra. Kummenti oħra fuq il-kwistjoni na naħseb li tkun ħaġa ta' dan il-komitat u kol isegwi dak li beda l imkow il-komitat Imkow ġifiri li ikunem eh, bħala l-ewwel diskussjoni fuq dawn l-istudji ta' impatt jina naħseb li l-MV u kol trid tipproduċi dawn l-istudji tempat specialment speċjalment jekk aħna rridu l kummissjoni tagħti l-istudji li tempat fuq il-proposti tagħhom, jekk aħna rridu wkoll nagħmlu l-emendi tagħna dak li nagħmlu ta' soltu, mela rridu wkoll ikollna l-kuraġġ biex aħna wkoll nagħmlu studju tempat fuq l-emenda mhux kollha, imma forsi dawk l-iktar importanti ma nasibx li dan ibiddel id-dritt li namlu dan, imma bekk nkunu qegħdin inkopru ikonna fidejna l-fatti kollha qabel napprovaw ċertu emendi. Jina naħseb il-kwalità ta' dawn l-istudji nistgħu ntembu ntembuha per mezz ta' konsultazzjoni aħjar ta' minnu interessat nagħmlu wkoll analiżi tal-ispejjeż eh, ta' qabla mal-benefiċċji Naħseb din tkun ħaġa tajba. U meta jkun hemm xi ċertu vantaġġi li wieħed ma jkunx jista' jikkwantifikhom, ma nkunux nistgħu nkejluhom, dawn għandna nispjegawhom. Veru li mhux kollox huwa eh, jista' jiġi interpretat biss in termini ta' spejjeż, hemm ċerti affarijiet li tkun impossibbli li wieħed jagħmel dan, imma f'dan il-każ irridu nispjegaw l-affarijiet Biex nalaq, jiena naħseb li studji ta' impatt indipendenti huma importanti ħafna naħseb li meta wieħed ikun qed iqis u jistudja ċertu leġiżlazzjoni dawn jistgħu jkunu utli ħafna, però l-importanti huma li jkunu autonomi indipendenti. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, Sur Kallanan. dawn id-dossiers eh, komplikati fl-aħħar mill-aħħar irridu nkunu nafu x'inhu huma l-konsegwenzi u eh, għandna l-impressjoni wkoll li uh, eh, dan issir sabiex jiġġustifika x-xogħol li qed isiru jisu bħal li kieku il- uh, minat uh, jabbozza jishtiq li kun hemm xi tip ta' regolament, però mhijiex il-sitwazzjoni. Uh, Idu naraw kif ser ma sistema ser nimxu anka fejt l-emendi aħna stess għadna maħnex ċerti dwar l-evalwazzjoni u għalek uh, u l-konsegwenzi u għalek għet nżommu daqxej lura minn proposta ta' leġizlazzjoni. Mela, għanna numru ta' interventi, nibda bis senjura Scottinas. Grazzi, President. Mela, jena dak li nixtieq ngħid u li jiena sorpriza b'dak li ingħatax irridu naraw x'impatt għandhom ir-regolamenti tagħna, irridu naraw dak kollu li qed tagħmel l-Unjoni nixtieq ngħid li di dan kollu huwa demokratiku għax wara kollox hija opinjoni għal u rridu naraw eżattament eh, is-sistema ġenerali kif qed taħdem il-liġijiet soċjali li għandhom qasmu mad dinja tax xogħol. Għalhekk xi kriterji se nużaw fir-rapporti tagħha x'inhuma l-kriterji bażiċi li rridu nibnu fuqhom. Għax ovvjament fil-xni li ġejjin l-Unjoni trid terġa' tirrevedi dan ix-xogħol kollu. Għalhekk dan huwa kunċett ta' kif qed nagħmlu xogħolna rridu nqisu wkoll l-impatt negattiv ta' liġijiet Ewropej. Eh, ħaġa normali hemm impatt negattiv ta' xtant aħna naddu liġijiet li eh, huwa bla dubju li se jkun hemm xi impatt negattiv. Il-Kummissjoni Ewropea hija entità ta' natura politika u ma tiħux gost bil-kritika u ħafna drabi din tifrustra ruħa meta tkun il-mira ta' ħafna kritika imma din mandiġ bezzana għalhekk għandna bżonn eh, studju indipendenti ta' dawn l-istudji tal-impatt Naħseb li dan huwa l-aħjar mod li nimxu għalhekk jiena kompletament naqbel li konna dawn l-assessors indipendenti. Nixtieq ukoll ngħid li l-istituzzjonijiet fil-pajjiżi li jistaw ikunu li għandhom ċans tajjeb li jibbenefikaw minn din il-ħaġa u kol għandhom ikunu autonomi. Mela, għandikom eżempju ta' kif jiġu l-affajt fi Spanja. ma nafx jekk dan kollu nistawx nitraduċu imma fi Spanja għandna sitwazzjoni fejn ċertu poteri tneħħawhom l il-kunsilli sempliċiment għax ma kellhomx flus biex ikunu jistgħu jaqdu dmirietom. Jew kellhom isibu ir-risorsi tagħhom jew nkella jaraw kif se jaqlaw il-flus minn ċertu bini ġifiri fuq il-kosta, eh, per eżempju. Imma il-kunsilli kienu qegħdin jagħmlu l-istess ħaġa. Intefaw jibnu kemm jifilħu biex ikunu jistaw dawn jirrendulhom ċertu finanzi. Għalek irridu narraw eżattament l-entitajiet li għedin jamlu l-istudji ta' impatt. Għalek għanna kenna tant bżon ta' assessors indipendenti. Għalek, sur kalenan, naħseb li l-istess ħaġa li fl-Europa għanna namlu l-autokritika. Jiena, nishtiq kiku, nistieden xi għaqda, xi entità li tagħmel dan ix-xogħol biex jiġu jkanuna hawnhekk f'dan il-kumitat għanna eh, organizzazzjoni norveġiża li għamlet studju biex turi li ċertu liġijiet Ewropej fil-fat kienu ta' dannu għall-ambjent. Fej, fejn kienu nuqqasijiet tagħna, fejn ma wasalniex bil-liġijiet li għaddejna. Għalhekk irridu naraw eżattament ix-xogħol li jsir minn entitajiet differenti u nqabluhom. Hemm bżonn naraw x'inhuwa l-impatt ta' ċertu entitajiet ta' li qed jgħaddu regolamenti u l-impatt tagħhom. Din mhix reliġjoni jew xi dogma. Għandna bżonn assessors indipendenti esterni hija ħaġa ovvja. Dan huwa Eh, u kol bżon jusim imħabba li għanna bżon iktar sussidjarita. Għalek jina naqbel mal-fat li din is-sistema da tiġi riveduta u għanna bżon ukoll task force li tkun qed tagħmel ċertu monitoraġġ ta' dan kollu. Nirringrazzjak. Rose. Sir Charles. Grazzi ħafna, Sir Signora Charles. Grazzi. Nixtieq nirringrazza ir-rapporter għal abbozz ta' opinjoni ngħid li l-istudji ta' impatt issa huma aktar importanti fid-daw ta' Trattat ta' Lisbona biex niskuraw li jkollna liġijiet ta' kwalità tajba u li ukoll huma indipendenti. Nixtieq insemmi ċertu prinċipji li se jigwida l-grupp tal-SND l-studji ta' impatt għandhom jigwidaw il-fat li meta jkunu qegħdin jisiru l-liġijiet m'għandux xekkel eh, dawk li qed jieħdu d-deċiżjonijiet. Dawn l-analiżi għandhom jikkonsidraw fatturi ekonomiki imma anki l-implikazzjonijiet ambjentali. Jiena naħseb li rridu naraw dawk il-proposti li għandhom bżonn li għajjejs dawn l-istudji ta' impatt u dawk li mandomx bżon ċerti proposti rridu jiġu preparati ta' malaj, oħrajn idumu għalek miex ħaġa faċli. Jina naħseb li rridu u kol n-isu l-prassi tajba tal-istati membri naf li fil-Renju Unit, fil-Svezja u fil-Germania dejjem ikunem assessuri esterni, għalek irridu naraw x'nistgħu nitalmu mill esperjenza ta' pajjiżi oħra. Jiena naħseb li bord ta' li għamel studji ta' impatt indipendenti, bord indipendenti, irridu niżguraw li ma jkunx hemm xi konflitti ta' interess. F'ħafna sitwazzjonijiet ikun hemm dawn il-konflitti ta' interess u dawn joħorġu biss wara li ssir li l-istudju tal-impatt ġifri dan ikun sar fuq il-suġġeriment li għala JB għandu jirrikmanda li ma proposta li tiġi accettata eh, jew mux ma tintlaqax mill-parlament, nibza fuq dan il-punt. Għax għawnek aħna għanna responsabilta politika u staqalina biss li nieħdu deċiżjonijiet. Għal darbohra nirringrazzja l-rapporter u jiena nistana bilħerqa li naħdmu fuq dan il-rapport matul ix ġim xur li ġejjin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sewr Sado Hassi. Tinjura. Grazzi ħafna, jina nishtiq nirringrazza l-rapporter għaxxol l-investa f'dan il rapport Palma għalat il rapprezentatantana tal- tal- Eh, soċjalisti eh, l-evalwazzjoni mandom xifixklu l-deċizjoniet politiċi dawn għandhom ikunu ta' bażi ta' informazzjoni sabiex nkunu nkunu nafu aħjar fuq li ma' bażi ser nieħdu deċiżjonijiet tagħna. Is-Sinjura Nibler fid-dokument ta' ħidma ħares resqet tliet punti, tlet prinċipji. Jina naħseb illi dawn ukoll irridu nisħu u anke fil-pożizzjoni tagħna. Naħseb ukoll illi dawn l-impact assessments għandhom jiservu ta' mezz ta' għajnuna għad deċiżjonijiet politiċi u qatt m'għandhom jieħdu post il-xogħol politiku dawn l-impact assessments għat mandom jillimitaw anka id-deċizjonijiet. Jiġifiri għandhom ikunu tali illi ma jintużawx sabiex klu deċizjonijiet, jiġifiri il-leġizlatur għandu il-poter u d-dritt ta' demokrazija, li tih -demokrazija Is-sur Kalenen fil-proposta tiegħu taħt punt 5 qed jissuġġerixxi illi jkun uh, impact assessment uh, tal-ispejjeż uh, li jkun obbligatorju fej jiġi kwantifikat il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-ispejjeż u tal-utilità. Dan imur kontra il-suġġeriment ta' Sinjura Nibler bħala prinċipju u għalek iktar naqbel ma' Sinjura Nibler hemm ħafna situazzjonijiet fej l-utilizzazzjoni ma tistax tiġi kwantifikata kieku tajje, però da mhux dejjem ikun possibbli. Meta l-użu mpoġġoh test ta' saħħa u tal-ambjent u mbagħad il-kwantifikazzjoni tal-użu tal-importanza hija diffiċli ħafna. Għanna wkoll eżempji tajba fej rajna illi għamilna daw l-impact assessments u li kienu utli għal-leġislatur U forsi hemm sitwazzjonijiet oħra fej eh, l-użu ta' dan l-impact assessment ma kienx daqshekk ċar. Hemm ukoll sitwazzjoni pereżempju bioloġika ħadd ma jista' jikkwantifika kif eh, tip ta' drittijiet eh, huma utli jew le, ta' leġislazzjonijiet huma utli jew le huwa diffiċli li wieħed jistabilixxi kemm hu l-valur, l-valur miżjud fl-analiżi ta' l-evalwazzjoni ta' l-ispejjeż iridu naħdmu b'mod arbitrarju u anka nħedu konsiderazzjoni il-kwalità. Taħt punt seba' is-Sur Kallenen irressa il-punt illi meta jisiru l-emendi min-naħa tal-komitat ikunem anka seg evalwazzjoni ta' segwitu tal-konsegwenzi fuq dan kollu, fuq dawn l-emendi. Dan jorbot ukoll ma' xogħol ta' Sinjura Nibler fid-dokument tagħha għaliex eh, nistgħu naslu sitwazzjoni fejn leġislatur ma jkollux libertà assoluta fideh. ikun jaf fuq il-bil interinstituzzjonali imma ma jkunx jaf uh, xġi diskuss. Għalek u importanti li il-korpi jgħatu ċans għall-evalwazzjoni tal-segwitu, pero da mandu ikun mod obbligatorju. Ikun tajjeb ukoll Kiku jkun possibbli illi aħna ma nillimitawx lil nafusna U għatajab li nsibu bilanċ bej dak li resa s-sur kalenin. sabiex aħna nkunu nistaw naslu għal deċiżjonijiet dejjem aħjar u nsibu bilanċ għalhekk ma mal deċiżjonijiet u l-libertà politika li huma dejjem meħtieġa u essenzjali għad-demokrazija. Grazzi ħafna is-Sur Vittorio Podio. Prodi. Grazzi, Sur President, grazzi u kol kollega Kallegin tal-ħidma tijaw. Anke jekk jien għandi xifti ta' dubi. Dan għaliex l-Unjoni hija mamra b'ħafna strumenti U jina naħseb li dawn strumenti rridu nevalwawom qabel ma nitolbu għal strumenti oħra. Ħan nipprova nispjega x'xejn tinfisser. Il-Kummissjoni għall evalwazzjoni teknika għanda iċ-ċentru komuni ta' riċerka. Joint Research Center, illi dan jiddependi mill kummissjoni imma għandaw wkoll ċertu kompiti oħra marbuta mal-lajnuna. Kemm bħala kommissjoni għalli xi s seta eżekutiva, imma wkoll minħabba li l-kommissjoni tista' tipproponi il-testi leġislativi, tista' tipproponi l-leġijiet. U għalhekk diġà hemm organizzazzjoni illi jiena natija ċertu valura li x'tista' taħdem b'mod tajjeb ħafna ċertu progress ukoll u mbagħad hemm l-aġenziji l-oħra, l-awtoritajiet l-oħra. L-ewwel tkellimna dwar l-EFSA. U hemmhekk f'dik iżjara aħna insistejna ħafna dwar l-indipendenza tal-membri tal-Kunsill tal-EFSA. tal kunsill tal efsa Ġifiri qabel ma nitolbu xi għajnuna minn barra, jina naħseb illi l-ewwel irridu nanalizzaw is-sistema tal-aġenziji u tal-awtoritajiet. Biex din ta' bilħat tkun indipendenti. Per eżempju, jina naħseb illi l-Aġenzija tal-Ambjent ta' Copenhagen din hija aġenzija infrastruttura li hija professjonali ħafna. Jidilli li hija aġenzija indipendenti. Ovvjament nistgħu namlu analiżi ta' kif tinsab il-qada bħalissa. Imma jiena naħseb immi dawn jistgħu jkunu il-professjonisti indipendenti fl-istess aġenzija illi tinatalhom il-kariga biex jagħmlu dan l-istudju tal-impatt u l-affarijiet l-oħra kollha li jridu jsiru u li jridu jkunu parti integrali minn dokument tal-istudju tal-impatt. dan kollu jiena ma naħsibx illi hemm xi professjonisti oħra li jinsabu li l-in mill-Kummissjoni li fl-Unjoni Ewropea nistgħu nqablu mal-Aġenzija tal-Ambjent ta' Copenhagen. Għalhekk qabel ma nistaqsi qabel ma nitlob li jkun hemm esterni jiena naħseb illi l-ewwel qabel kollox irdu nanalizzaw Irridu naraw nistaqsu jekk l-aġenziji li diġa aħna għanna u indipendenti biżejjed u hekk għandhom ikunu. Għaliex aħna dejjem sħaqna dwar l-indipendenza tal-bord tal tal-amministrazzjoni tal-aġenziji. U għalhekk irridu naraw jekk l-aġenziji li huma diġà professjonisti iħadmu nies professjonisti, irridu naraw illi jistaw ikunu dawn l-organizzazzjonijiet irridu jkunu responsabbli mill-istudji tal-impatt. Mbagħad aħna għal ċertu kwistjonijiet delikati, kwistjonijiet partikolari, sensittivi, nistaw nistaqsu biex nżidu membri li l-Parlament jafdom ma dan għandu jissir għal kwistjonijiet li mhux dejjem forsi jkun hemm bżonnhom. Imma għandu jkun hemm għażla biex il-Parlament jażel jitlob li jkun hemm persuni li aħna deċidu minn ikunu illi imorru hemmhekk jinvolvu, jkunu voluti fil-bord tal-amministrazzjoni jew inkella jkunu biswit il-professjonisti tal-aġenziji tagħna. Jina naħseb illi dan il-punt di vista aħna irridu u nistaw noħolqu speċi ta' board, speċi ta' kunsill tal-aġenziji għaliex Palissa hemm ħafna min jitratta il-kwistjonijiet eh, marbuta mal-ambjent mod dirett jew indirett. Min hawnhekk nistgħu għaliex dawn diġà għandhom ċertu grad ta' professjonalità nistgħu nużawhom u naraw ukoll jekk dawn l-aġenzi jistgħu organizzaw ruhom biex iwieġbu għal studji tal-impatt ambientali speċifiċi. Jiena naħseb illi fil-Unjoni diġa għandna rizorsi umani li huma avanzati diġa. U għanna rridu naraw jekk dawn rizorsi li għanna ħad nixħsibon bizzejiet jekk mhux biżiet indipendenti biex ikunu jistgħu inebħuna meta aħna niġu biex nagħmlu qasliet bħal dawn. Grazzi. Ja, grazzi. Dan eh, eh, Iva, tajjeb il-kollega li Grazie ħafna, nixan ringrazzja lil kulħadd li ħaddem fuq din il-kwistjoni tant komplessa fil-fat tiġbor fija numru ta' fatturi u elementi varji. Mod ġenerali, fuq l-implementazzjoni tal-impact assessment fil-proċess leġislattiv xtaqt nisħaq fuq l-impatt ambientali. fej jidħol dan l-impact assessment, aħna nemnu illi dejjem għandna neħdu konsiderazzjoni l-aspetti ambientali u l-effetti li jista' jkollu għat leġislattiv. Jiena naħseb li huma l-elementi ambientali li jiddeċidu ikunu konklusivi fuq il-fatturi leġislattivi u nasab li kull minnu involut anka fil-lat ekonomiku jemmen illi dan ix-xogħol li tisir mod oġġettiv u indipendenti ġifier nitkellmu fuq riżultati illi joħorġu minn leġislazzjoni ambientali jina nemmen illi ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu konxi illi aħna qed nimmiraw għall-implementazzjoni tal-prinċipju ta', tal ta indipendenza. Una kan nitkellem dwar attivitajiet anka fil-settur tal-enerġija, per eżempju. Palissa situazzjoni illi kumpanija li tqabbat li tniedi stħarriġ jew analizi temmen illi ir-riżultat tal-evalwazzjoni jista' jiġġustifika b'xi mod l-attività tal-kumpanija u kultant eh, jgħin ukoll sabiex naħbu ċertu attività illegali jiena nemmen illi jekk aħna nimxu mal- prinċipji ta' indipendenza u oġġettività u li nkunu parzjali nistaw nikzbu ħafna iktar, forsi nistaw naħdmu anka bazi tal-direttiva tal-impatt ambientali. Iva, grazzi ħafna. Sur Steven Wright issa minna tal-Kommissjoni, forsi jista' intervjeni. Grazie ħafna, Sur President. il kummissjoni hija favur, hija għandha pen favur dan it-tip ta' impact assessments li huma ta' kwalità. X-xogħol tagħna u li nħarsu li l-impatt ambjentali u soċjali b'mod integrat u dan nagħmlu fih dan il-qafas ta' cost benefit dan nagħmluh eh, fiħdan l-impatt kollha l-impact assessments li semmew il-membri. Għaliex aħna nħossu li mawx xira li l-prezenza tagħna tkun eh, fiħdan il-bord. L-ħagġa għaliex dan li tkun indipendenti il-MDGs varji involuti u għalek ehm, il-xol sir minna ħataħom. Jek ikonna persuni esterni li kunu prezenti fil-board, jista' jkun li anke jkun hemm rappreżentanza minnaħa tal-Istati Membri x-xogħol ma jsirx mod indipendenti għalhekk għall-Kommissjoni da mhux mudell tajjeb għal proċess ta' evalwazzjoni tal-impatt fejn jidħol l-elementi soċjali u ambjentali naħseb illi dan il-tip ta' regolament huwa ta' tħass din tip ta' proċess forsi għajam ċertu tħassib il-Komissjoni minnaħa taħħa tagħmel verifikazzjoni mod intern qabel ma jiġu adottati minnaħa tal-Komissjoni. Huwa diffiċli li wieħed jara membri esterni u anka membri tal-Parlament Ewropew pereżempju li jkunu involuti fil-proċeduri interni tal-Kummissjoni ma naħsibx li dan ikun xieraq għalina u għaliko ma nasibx li għamen sens li jkollna dan din il-parteċipazzjoni esterna l proċeduri interni. Nista' forsi nsemmi wkoll l-abbozz ta' ftajim bejn il-Parlament u l-Kummissjoni u hawnhekk qed ngħidu kwota li l-Kummissjoni taċċerta l-impact assessment isiru taħt responsabilità diretta tagħha b'mod trasparenti. U naħseb illi għanna nimxu fuq il-ħsib li l-Komissjoni tevalwa il-proċeduri interni ta' u tara li jisiru mod tajjeb. Però nilqaw koll idea ta' Sur Kalenen illi nimxu la' pal approċ li għanna fl-imko fej l-imko jara daqsxejn l-impact assessments tal-Komissjoni, jara jekk ix-xogħol sar tajjeb minna tal-Komissjoni u dan ix-xogħol isir mod estern wara li aħna Nkunu għamina l-impact assessment f'dan il-Kommissjoni u resaqnilkom il-proposta mbagħad l parlament Nasab illi nitkellmu anka dwar l-emendi sostanzjali ta' kontenut. Meta jkun diskussjoni jidher illi dan joħroġ bħala punt da ta' ġufija Għalek eh, nistaw nil-qos suġġeriment ta' Sur Kalanen f'dan rigward fuq l-Aġenziji European Environment Agency hija eżempju tajjeb, hija indipendenti, taħdem mod professjonali u ħafna drabi jikkummentaw dan il-proċess intern għaliex aħna fil-proċess intern tagħna nagħmlu ħafna konsultazzjonijiet mal ma' partijiet interessati bħal l-aġenziji pereżempju. Però din l-aġenzija miex il- korp li tista' tagħmel verifika tal-kwalità tal-impact assessment li tagħmel il-Kommissjoni. Grazzi. Ja, eh, Linda, nafrage. Mhm. Linda, mistaqsijiet oħra. Iva, biex eh, nati l-reazzjoni tiegħi ma nafx xogħol tal-imkow Il-Komissjoni l-esta li tressa l-impact assessment saħħa l-Komitat, aħna diskutajna dan fih dan il-laqta l-koordinaturi. Din jara kif nimxu fil-proċedura ta' leġizlazzjoni, l konna rapporter li resa il-rapport, bat il-Kummissjoni tagħmel il-kommenti taħ fuq l-emendi, ma naħseb li fil-leġiżlazzjoni għawlenija, naħseb li il-Komissjoni għandha tiġi tressa il-proposta ta' il-Komitat ikun l-aħjar mod xir ħin xira li tagħmel dan. Ma nafx tamlu fil-komitati l-oħra, intom tamlu hekk ma dal-komitati li tmorru qudiemhom bil-proposta tal leġiżlazzjoni Iva, grazzi. Nixtieq nitkellem biex nirreaġixxi għaliex xina naħseb illi hawnhekk huwa ċar illi l-Kummissjoni jekk għandha eh, strutturi xirqa' Ja, ħaġa tajba li hija zom. biex tam studju tal-impatt ambientali illi kun jirrigwarda dan. L-aġenziji jistaw ikunu dik l-entità indipendenti jekk aħna ġelu jevolvu U f'dan ir-rigward ma naħsibx illi aħna jista' jkollna xi kompetenzi aħjar mill-Aġenzija ta' Copenhagen. Għaliex l-Aġenzija ta' Copenhagen għandha il-kompetenzi neċessarji biex tagħmel evalwazzjoni tal-problemi ambjentali. U nistgħu nħeġġuha wkoll biex ikollha relazzjonijiet ma' l-aġenziji l-oħra, per eżempju, dik ta' Helsinki dwar il-prodotti kimiċi u anke l-EFSA stess. Dan jista' jsir biex wieħed ikun jista' iwieġeb għal din il-ħtieġa ta' studju ta' impatt illi ikun wieħed indipendenti imma illi fih tiġi żgurata il-professjonalità u l-ogħla livelli ta' professjonalità. Biex bekk nkunu nistgħu intejbu l-affarijiet jekk hemm xi kwistjoni kwistjonijiet ewlenin. Imma bħala din għandha tkun bħala għażla minnaħa tal-parlament jekk iħoss li hemm ħtieġa l ċertu affarijiet delikati li huwa jidħol f'aktar dettall permezz ta' persuni barranin, esterni. Ma huwa diffiċli li wieħed pereżempju joqgħod fuq organizzazzjoni professjonali bħal l-Aġenzija tal-Ambjent ta' Copenhagen. U għalhekk jiena nixtieq li nkomplu inkabru l-Aġenzija li diġa għandna biex huma jkunu aġenziji dejjem aktar terzi, dejjem aktar indipendenti u dawn irdu nsaħħuhom ukoll permezz ta' ċertu livelli ta' professjonalità jekk ikun hemm il-bżonn. Mr. Wright. Mr. Wright, tixtieq twieġeb? Grazzi. Fuq l-ewwel mistoqsija fejn kummissjoni tiġix tippreżenta l-studju ta' impatt tagħha iva aħna nistgħu niġu eh, lesti li nagħmlu dan, nistgħu lkom ix-xogħol tagħna wkoll. Fuq l-aġenziji iva l-Environment Agency hija indipendenti hija professjonali u aħna nikkonsultaw magħha nresqu l mistoqsijiet tagħna anke lill-Aġenzija tal-Kimika pereżempju fuq proposti illi jistaw jaffetwawhom. Ġifieri mbagħad huma dawn ir-reazzjoni tagħhom jinkluduhom jituhom bħala parti mill-istudju ta' impatt. Huma esterni imma mhumiex neutrali u aħna nemnu li l-istudju ta' impatt irid ikun neutrali u naħseb li xi organizzazzjonijiet ta' negozju li jħossu li forsi għandhom ikunu involuti, ġifiri l-aħjar sistema neutralita illi kollok id-DGs li jkunu fiħdan il-Komissjoni Ewropea u li jagħmlu x-xogħol u l-istudji ta' impatt b'mod professjonali. Er er? Mela, il-konklużjoni minnaħat tar-rapporter? Uh, thank you, uh, Mr. Grazie, Sur President. Għandi żewġ punti malaj malaj, biex nirreġixxi l-ewwel nett. Jiena ma naqbilx mal-Kummissjoni għal raġuni sempliċi. Kif qal sur rajt, diġà jeżisti bord ta' studju tal impat fejn dan il-Kummissjoni, imma dan huwa mamul minn membri differenti, minn diġiż differenti fi dan il-Kummissjoni. Jiena qed nissuġġerixxi li dan il-bord rrid ikollu xi membri indipendenti minn barra l-Komissjoni li ġu maħtura fih. Jina naċċetta l-punt ta' surrajt li dawn huma meġġiżis differenti, għandhom opinjoni differenti, għandhom perspettiva differenti, huma supposti li huma indipendenti, imma jekk naraw din biċċa ta' xogħol minn barra jidher li hemm il komissjoni qed titkellem mal komissjoni stess u jifika l-azzjonijiet tagħha lill-Kummissjoni. Jina naħseb tkun xi ħaġa li tagħmel aktar sens, ikun hemm aktar disċiplina jekk ikun hemm membri minn barra l-Kummissjoni li ġu maħtura f'dan il-bord. Jien naħseb li idea ħażina wkoll li jekk dawn ikunu membri tal-Parlament, jiena naħseb irridu jkunu barranin għaż-żewġ istituzzjonijiet. Issa biex nirreġixi għal punti ta' sinjura ħassi, jiena mhix qed nipprova ngħid qed nipprova nillimita l-kapaċità tal-membri biex immodifikaw biex emendaw il-leġislazzjoni fis-sustanza tagħha. Jiena qed ngħid li aħna nistgħux insistu li l-Kummissjoni toqgħod tagħmel dawn l-evalwazzjonijiet tal-ispejjeż u l-benefiċċji, mbagħad aħna ma nistgħux nagħmlu l-istess ħaġa. Ovvijament, mhux dwar l-emendi, mhux dwar l-emendi kollha, ma dwar l-emendi importanti aħna rridu nkunu nafu x'inhuma l-ispejjeż ta' dawn ir-regolamenti da ma jfissirx li għanna mux għam, jew mux ħaniħdu xie deċiżjoni politika, ma irridu nkunu nafu xinu ma l-ispejjeż. Jiena naċċetta illi hemm benefiċċji soċjali, ambjentali, marbuta ma' s-saxħa li ma' diffiċli li t-kwantifikom, ma' nistaw nispiegawhom biswit l-ispejjeż tal-emendi u ta' direttiva. Mbatt, huwa fidejna li aħna naddu ġudizzju politiku dwar jekk aħna rdu nkomplux navanzaw fil-proposti tagħna. Aħna irdu nkunu nafu il-fatti Irritu konna ċertu informazzjoni qabel nieħdu deċiżjoni. Grazzi sur President, saper għan biex nara x'tip ta' emendi il-membri tal-Kumitat ser jiresqu dwar dan ir-rapport. Mela, l-iskadenza għall-emendi hija 13 settembru sa nafsinhar. 13 settembru sa nafsinhar. Grazzi ħafna tad-diskussjoni. Mela, nittama li terġaw tkun hawnhekk preżenti war nofsinhar għandna l-iskambju ta' ehm, opinjonijiet anka minnaħa tal-Presidenza Belġana. Hawnhekk musar ikonna parata ta' xamsa li ma ħajkonna parata politika mela. Nerġgħu niltaqgħu fit-tlieta is-seduta ta' dalodu għal-ġurnata.